mill-erra baterna l-2012. Xtaqt ninforma il flimkien ma l-President tal-Konsil din il-ġemma ħan firma għatta adottat taħt l d Ordinari skont artiklu ta' proċedura l-kollox ħajkun publikat fil-minuti seduta. I kolejna sprawa. Mela, punt li jmiss agenda u tibdil l-aħħar abbozz tal-agenda adottata skont regola wieħed li ta' seba mill-konferenza tal-presidenzi li tqasmet wara konsultazzjonijiet mal gruppi politiċi Nista' ngħidilkom li hemm Ma mal-gruppi kollha għal dak li xaqsam tibdil fl-aġenda. Għanna rapport Missur Rabkaj. u immunità se tittieħed bħala l-ewwel punt il-fatt dal-waqt ġara darba nittratta l-punt tal-aġenda din hija l-ewwel deċiżjoni. L-minuta sur Uzbakiċis. Imbagħad il-ħamis 7 ta' Deċembru mistoqsi orali. Risposta globali tal-Unjoni Ewropea għall HIV AIDS Di mżaqsira li se t-sġi t-sosrita minn stqarja ta' konsejl. Rapport rabkaj fuq l-immunità parlamentari tas sur de magistris illi se tiġi diskossa Anzi, se tiġi nkluża fil-ħin votazzjoni u l-ħin votazzjoni se tkun estiża sa' satej. Il-kjoġobkom ħudu nota tal-fatt illi estendejna votazzjoni sal satej tor nofsinhar u dan qablu fuq il-gruppi politiċi kollha. Għaw kommenti fuq il-punti li l-saqtilkom jekk mawx kommenti minna naħatakom dan it-tibdil nistaw bekk naddotawh. U dan ifisser li l-aġenda tagħna hija adottata u nistgħu nipproċedu u ngħaddu għall-ewwel punt. Kif tafu tajjeb? L-ewwel punt. Is-Sur Vandal nikjoġbu. Grazzi ħafna. Grazzi ta' li permettejt li nirrispondi mal-ajra l-apparitijak. Tkellim dwar l-Eġittu. Jiena fil-fatt attendejt l-elezzjonijiet fil-Kajr flimkien ma' rappreżentanti tal-istitut li kien responsabbli għal monitoraġġ tal-elezzjonijiet u fil-fatt rajt numru ta' irregolaritajiet u se nibatilkom itra illi fija ninformakom ta' l-irregolaritajiet sabiex jiġu indirizzati fil-komitat eh, relevanti forsi dawn tista' tibdilhom lill-awtorità ġudizzjani ma jiena se nikteb il-miktub dwar dan. Grazzi Sur Van Dalen għal dawk il-kommenti u ovvjament jiena nkun jekk intom twaslu li xi tip ta' osservazzjoni fuq l-elezzjoni fl-Eġittu. Il-President Dol. Ma nafx hekk fimx sew li għada se nivvotaw fis-satejn. Le, Sur Dol. Votazzjoni hija estiża sassatej. Ħatibda ktar kmini imma tista' ddum sassatej. U dan għaliex għandna l-ispjegazzjonijiet ovvjament ukoll. Mhumiex il-votazzjonijiet innifisom li jieħdu l-ħin, imma l-ispjegazzjoni ta' wara li s-soltu idum xi Jina xtaqt inkun ċar, irridu ninkludu l-ispjegazzjonijiet kollha. Is-Sur Silvestris, point of order. Jina u kol par President Dol ma fimx tajjeb. Danu biex niddiskutu għadu għat il-votazzjoni it-talba ta' munita tal-kodlega de Magistris il-laqqas għadu fil-parlament. Et niddiskutu immunità ta' xaħat li l-qasu membru. Tajjeb fint. E, proszę pana, to jest zgodne z obowiązującymi zasadami. Sir Silvestris Dan huwa konformi mal-prinċipji eżistenti. Huwa dibattitu li jrid ikkonna. Dan huwa dmir tagħna. Dan huwa dmir tagħna taħt ir-regoli ta' proċedura. Għal daqstan, sinjuri, Sir Posselt, jekk jogħġbok. Iva, Sir President, niskuża ruħi imma wieħed mill votazzjoniet l-aktar importanti se jtieħed propju għada. Unek qed nitkellmu fuq votazzjoni vinkolanti legalment dwar it-tħul tal-Kroazja li għali għanna bżon maġġoranza kwalifikata u nixtiequ garanzija li dil-votazzjoni titpoġġa f'ħin fej jista' jkollna maġġoranza kwalifikata u nippreferu li dan ikun fil-bidu tas-sessjoni. Din hija waħda mill-iktar votazzjonijiet importanti li se jkollna din leġislatura il-ħin ta' votazzjoni huwa nofsinhar, nofsinhar passoltu. U probabbilment eh, tal-Kroazja se tkun waħda mill-ewwel punti. U llum għandna diskussjoni dwar il-sħubija tal-Kroazja. Grazzi ħafna tal-kommenti tagħkom rridu nħejju ruħna sabiex ikollna maġġoranza kwalifikata fil-votazzjoni. Ovvjament iknaqblu. Another question? Mistaqsija oħra? Iva, Sur President. Grazie ħafna. Dak li ħanamlu għada huwa konformi ma' regolamenti xek, xaġa li tħassibni u xtaqt tista' nagħmel eh, nġbetek l-attenzjoni billi dibattitu li se jkollna waqt il-votazzjoni għada fuq it-talba ta' monetata tal kollega De Magistris tista' forsi tista' forsi titlob il-possibilità minna li nintervjenu ma rridx il-fatt li da dibattitu se nagħmluh eh, f'ambitu ta' votazzjoni nirrispiċaw nirrestrinġu il-diskussjoni. Ħalli ħafna ħin għal KHDI għax nisbħali jistaw kunu jridu jintervjenu u li naqbdu u ninkludu dan f'ħin il-votazzjoni jista' jillimita d-diskussjoni wisq. Jekk joġobbok skont kif jgħid ir regolament eh, u kol tista tawal il-ħin għaliex dibattitu bħal dan jisħoqlu aktar ħin. Grazzi għadak kollu li se tagħmel, Sur President. Pevniċ, ġe sprava ben. Jena xtaqt nassigurak illi tinija ħaġa li ħatkun zgurata, regoli ta' proċedura ħajkunu rispettati kelma b'kelma. Uh, dear colleagues,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 Mr. Sajuslovski. għandu kjas kurdelta? Tom Lopez, por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 not necessary. No, it's okay. okay. It's okay. Pan Przewodniczący! Uh, good afternoon once again, dear friends. Wara nofsinhar it-tajjeb għal darb'oħra. Eżizbi perġajna lura fil-sala tal-plenarja dan kien eżerċizzju biss